nous allons terminer les explications de vote. Mela sa nkomplu bl-esplikazzjonijiet tal-vot u naddu issa għal rapport ta' Sinjura Klas u nati il-kelma li Sinjura Rojtova għal minuta. Grazzi ħafna. Jena